nistaw inkomplu il-sessjoni sospiża f-27 ta' novembru 2011, il-minuti tal-seduta ta' 27 ta' novembru tqasmu, hemm xi kummenti, fin-nuqqas ta' kommenti dawn il-minuti nistgħu nadottawhom. Għanna n-numru ta' aħbarijiet waslu l-kom sabiex niftħu s-seduta. Maħna, fil-Parlament Ewropew għandna grupp ta' persuni li defendu drittijiet ta' bniedem minn Yemen. Fil-Public Gallery għandna s-Sinjura Amal Basha, is-Sur Ezadin Al Ajbahi u s-Sinjorina Tawakol Karman, ġurnalista eh, politikanta u president tal-organizzazzjoni Women Journalists Without Chains, kif ukoll koordinatur tar rivoluzzjoni ta' Zaza fil-Jemeni. Hija waħda mit-tliet eh, nisa illi ser jirċievu dalwaqt il-premju Nobel għal paċi għal ġlida non-violenti għas-sigurtà tan-nisa u għal paċi. Il-ġimma li għaddiet zort il-Turkija fi żjar uffiċjali, il-tqajt mal-President, indirizzajt il-Parlament u kelli laqat mal-rappresentanti tas soċjetà ċivili.